palde talba nomin ta' Sur Klintz fid-delegazzjoni ta' relazzjoni ma' l-Svizzera u Norveġa u il-Komitat Parlamentari Konġunt tal-Unjoni Ewropea ma' l-Islanda u il-Komitat Parlament Konġunt e- e- e- fl-EA. Il-Sinjura Nanketer mad delegazzjoni ta' relazzjoni ma' l-Indija, il-Sinjura Muller fil delegazzjoni ta' relazzjoni ma' l-Australia New Zealand u il-xiva wkoll mill-IFDD it-talba ta' nomina ta' Sur Newton fil-Komitat ta' Libertajiet Ċivili Ġustizzja u Affarijiet Interni, il-Komitat ta' dritti tan-Nisa u Egwaljanza bej sessi u l-Kumitat ta' Investigazzjoni biex jinvestigaw kontravenzjonijiet u mal-amministrazzjoni fl-applikazzjoni tal liġi tal-Unjoni Ewropea brabta ma' ħasil ta' flus, evitar ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa. Għaw xi osservazzjonijiet le, mela napprovawhom